ġuridiċi e e, għamlet verifika tal-onorevoli Zammid Dimek, Matthews, Jame u Bullock u e proponit il-seħe il seħe il mandat taħħom il-24 u 29 21 u 24 tal-Ulju.